u għad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Xuħut minnom iżabu situazzjoni ta' periklu u rridu niftakru illi il-deputat Lejla Zana li rebħet il-premju fl-1995 għada kif tkeċċiet minn membru tal-Assembleja Nazzjonali fit-Turkija. Il-President tal-Parlament, president tal-Parlament nesprimi is-solidarjetà tal-Parlament Ewropew. Għaliex mhuwiex aċċettabbli illi fid-demokrazija rappreżentant elett mill-poplu jiġi b'mod illeġittimu imkeċċi jew imneħħi mir-rwol tiegħu. Irrid ukoll nesprimi tħassib tiegħi għal ksur ripetut ta' drittijiet tal-bniedem fit turkija għaskapitu mhux biss tal-opponenti politiċi manki ta' rappreżentanti tas soċjetà ċivili li fosthom hemm il-ġurnalisti u studjużi. Irrid insemmi l-Luri Gulman, Semi Ozatska, Osman Kavala, Mehmet Altan u Sajin Alpaj. Il-Parlament Ewropew mhux se jonqos milli jagħti l-appoġġ tiegħu favur il-ġlieda ta' dawn il-persuni favur il-libertà u l-ġustizzja. Come sapete, palma ta' fu nar l-erba fil-ħodu wara l